Jena nishtiq najtu ukoll, nishtiq ninformakom ta' kif il-Parlament Ewropew qed jantiċipa li jkollabora mal-Presidenza eh, fissa ta' sentej u nofs tal unjon Ewropea tal-Kunsill Ewropew u kif jantiċipa jikollabora mal-presidenzja li tibbiddel ġifiri f'din il-kas eh, fil-prezenti hija Presidenza Spanjola ħaj jagħti joffrinna il-programm tagħhom għas sitxu li ġejjin eh, dejjem hija ħajamlu hekk eh, il-presidenzi fil-bidu, u mbagħad fl-aħħar ovvjament jagħtu rapport. Il-presidenza fissa tal-presidenza jagħti il-riżultati tal-summits Ewropej. Kull eh, sitt xhur hemm żewġ summits il-President tal President tal-Kunsill Ewropew jagħti r-riżultati tal-summits tal-laqat tal-livell għoli ġifieri erba' darbit fis-sena darbtej kull sitt xhur. Dak kull ma kellnex lajt, kelli xi ngħid, Essa, għan nisimaw l-dikjerazzjoni tal konsil u l-prezentazzjoni tal-programmi tal-Presidenza Spanjola. Ixtiqna nilqa fostna l-President tal-Prim Ministru tal-Gvern Spanjol, Zapatero, li huwa President eh, għal daw